u kontratti finanzjarji. Nagħti l-kelma Roperter. Sinjuri, jekk jġobkom, jekk intom ser tħallu il-sala, ħallu s-sala bil-kwit fis-silenzju u titkellmux waqt li tagħmlu dan. Mela nagħti il kelma li rapporter l-Honorable Newhausen. Jekk you. Iva, tista' tibda. Grazzi ta' Sur President, Kommissarju, Sinjuri. Għada ħna ser nkunu għedin nivutaw. Għati ċans, Sinjura Van Housen. Sinjuri għajt il-President, jekk joġobkom. Ħallu s-sala f'silenzju. Sir Harms, Sir Verhofstad dan jottu kol għal-mexxejja tal-partiti, jekk joġobkom. Sinjura Van Nerhausen, jek joġbok, tik il-kelma mill-ġdid. Witam Państwa. Zapraszam do głosu sprawozdawcę panią... Sinjuri, mela, issa sernatu il-kelma li rapporter l-Onorevoli Koravani Hausen. Grazzi tasse Sur President, Kommissarju, Sinjuri. ah, daħna ser kuna għedin nivotaw fuq legislazzjoni kruċjali l-użu ta' l-indiċi bħala parametri referenzjali fi strumenti finanzjari u kontrati finanzjarji. Unek aħna nitkellmu dwar multi ibsa, qed naraw titli tal-gazzetti dwar korruzzjoni fis-settur finanzjarju u hawnhekk aħna qegħdin inħarsu lejn tbabis fl-industrija li taffetwa il-settur ekonomiku kollu kemmu għanna l kasta tal-Libor, li wassal għal multi ħorox ukoll. Ġifri, hemm numru ta' kwistjonijiet diffiċli fil-banek, tbabis u anki manipolazzjoni li seħħet u dan qed isseħħ ukoll f'setturi varji. Hemm ukoll eh, parametri referenzjali varji u dan qed jisħaq l-importanza li aħna naraw li l-parametri referenzjali jibqgħu importanti għall istabilità finanzjarja u anki sabiex nassikuraw li r-regoli tajbin bodġew jitwaqfu sabiex bekk inħarsu li il-parametri differenzjali jkunu sistematiċi. Din ser tiġi votata u ser nippruvaw naraw li jkollna aktar stabilità fil-sistema finanzjarja fl-ekonomija reali ġifiri tkun hemm ammonti ta' salvagwardji għal parametri referenzjali bħal LIBOR jew inkella il-parametri referenzjali tal-rata ta' kambju li nis jagħmlu minna ta' kuljum. tit-tassikura u wkoll li l-ammont varju u wiesa tal-industrija tkun possibbli kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea. Jekk ikun hemm numru kbir ta' industri dan ifisser li l-investituri jistgħu jibdlu minn parametri referenzjali wieħed għal ieħor. Ovvjament iktar jkun hemm aktar strumenti finanzjarji u eh, li ħajkunu aktar marbutu ma, marbuta ma' industrija u għalhekk ser ikun aktar seta għal dawk li joħolqu dawn l-industriji. U għalhekk ser ikun aktar riski għal sistema finanzjarja u l-ekonomija bħala xi ħaġa sħiħa. Il-kompetazzjoni fil-industrija ta' parametri referenzjali twassal l-innovazzjoni tnaqqas ir-riskju sistematiku u anki twassal għal aktar disċiplina fis-suq dan ifisser ukoll li għal parametri referenzjali aktar żgħar ser ikun hemm ġiba bilanċjata li hija neċessarja u mfassla fil-leġiżlazzjoni. Ir-rapport hekk kif inhu qed jagħti din dan il-bilanċ bejn il-parametri referenzjali żgħar u dawk aktar kbar il-parametri differenzjali tal-commodities u dawk li jinħolqu fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk li jinħolqu barra l-Unjoni Ewropea. Dan huwa bilanċ li huwa neċessarju ferm sabiex proteġu l-sfiq finanzjarji anke biex iwaslu għal eh, tkabbir ekonomiku nassikuraw ukoll li l-ħtieġa u l-rekwiżiti tal-swiq kapitali Ewropej jistgħu jintlaħqu għal dawn ir-raġunijiet dan il-test leġislattiv kiseb appoġġ kbir mill-Kumitat tal-ikon li kienem 48 persona li votaw favur, kienem eh, bosta partiti li kienu jappoġġaw dan l-aspet. Nix li ningrazzja li shadow rapporters li kienu involuti anki għal l-imġiba kollettiva li enu biex jinħaloq dan il-rapport u jina ħerqana ferm għal kooperazzjoni anki fil-ġejjini meta ikonna eh, it-trialogi jiena nixtieq eh, nressaq dan ir-rapport lil din il-Kamra sabiex bekk aħna nkunu nistgħu ngħaddu għal trialogu b'mandat wara sentejn ta' diskussjonijiet. Naslu fl-aħar tas sena biex inħadnu leġizlazzjoni tajba għal dawn il-parametri referenzjali. Grazzi tassew, issa nirringrazzjak l-Sinjura Cora Van Nierhausen issa fissam il-Kommissjoni nagħti l-kelma l-Honorable il-Kummissar Hill. Sur President, Sinjuri, il-parametri referenzjali jistaw forsi jisu bħala xaġa zaħira, pero dawn jinsabu fil-qalba ta' servizzi finanzjari u anki għall-ekonomija mod aktar wisa u mal-bazi fejn il-kontratti qed jiġu prezzati determinaw il-valur ta' numri gbar ta' prodotti finanzjari bl-inklużjoni ta' rati ta' interessi li jitħalsu fuq ħafna mortgages il-pensjonijiet fejn nisa din eh, fadlu għal futur tagħhom jużaw il-parametri referenzjarji sabiex jiddeterminaw kemm sejqaw fil-ġejjieni u għalhekk aħna rridu nkunu kapaċi nafdaw dawn il-parametri ta' referenza, però il-sekwenza ta' skandli imminat bil-kbir il-fiduċja ta' dawn il-parametri. Weja ma ninsewx li din mhix lista ta' vittmi ta' reati, daw kienu nies li kienu qed jimmanipulaw il-parametri referenzjari u dan jod bħal U għalhekk aħna sabiex nerġgħu nibnu l-fiduċa rridu naraw li dawk li jipprovdu il-parametri ta' referenza jkunu regolati u anki mħarsa. Irridu jaraw li jkun hemm kontrolli ta' governanza u anki jiġestu il-konflotti ta' interess u ma jridu jaraw li il-parametri ta' referenza jkunu aktar trasparenti u jassikuraw li l-kontribuenti tal-dawk li faslu l-parametri ta' referenza jitħarsu ġu kontrollati u kol. Għal parametri eh, partikolari ħanet niproponu li nwaqfu kulleġġi ta' supervizjoni bl-involviment ta' ezma dan jassikura ħarsien, kontrollat u anki disponibilità ta' dawn il-parametri ta' referenza billi jikontribwixxu anki eh, għajnuna eh, mill-industrija għdan ikun meħtieġ. Da ma kienx dossier faċli, pero għawet kritiku, u għalek kiena nishtiq nirfraħ minn qalbi li s-Sinjura Van Nerhoisen għal-ħila taħħa bil-mod kif jimex dan dossier il-qoddim. Jina ħerqan li niddiskuti uħut mill-kwistjonijiet eh, fuq livell ta' trialogu, l-ambitu ta' leġizlazzjoni tfisser li din tkun adattata kemm għal parametri żgħar kif ukoll aktar kbar. Il-proposta tagħna kellha elementi ta' proporzjonalità eh, li jkun ukoll eh, Eh, ressa approċ aktar bażi ta' riskju. U issa nixtieq nirringrazzjakom għall riflessjoni ta' komunità ma' li aħna nkunu nistgħu niksbu l-aħjar bilanċ. Minħabba l-fatt li l-Unjoni Ewropea ser tkun l-ewwel ġurisdizzjoni li tfassal tara regolament wiesa għal parametri ta' referenzjali aħna rridu nħarsu wkoll l-aċċess għal parametri referenzjali minn pajjiżi terzi rridu nħallu l-frontiera tagħna miftuħin u nevitaw li konna riskju marbuta mal-parametri referenzjali għax ma jkunux solidi bizzejiet. Għalhekk jiena lest li niddiskuti magħkom biex naraw kif nistgħu nieħu dawn l-anijiet. Fuq kollox jiena naħseb li Dan huwa pass ieħor importanti sabiex nassikuraw li għandna l-passi neċessarji biex nibdnu sistema finanzjara b'saħħitha. Issa għandna bżonn indaħlu fis-seħ dawn il-miżuri. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi tassew, Kommissarju. Issa, fissem il-Kumitat ITRE. Nati l-kelma l-Onorevoli Mattias, jek jieġbok. Grazzi tassew, Sur President. Il-maġġoranza adegwata ta' ċittadini Ewropew jiġu affettwati mod dirett jew indirett mill-parametri ta' referenza aħna għandna fornituri li joħolqu dawn il-parametri u jużaw metodoloġiji differenti sabiex jagħmlu dan. Uħut minnhom fil-fatt huma prodotti pubbliċi u għalhekk il-benefiċċji tagħhom jistgħu jiġu massimizzati u rridu nassikuraw li id-dannu għall-ekonomija reali minħabba produzzjoni żbaljata jew ħażina jew nkella manipolazzjoni tas-suq titkun aktar kontrollata u anki tiġi sanzjonata. Jiena kont qed inħares lejn il-commodities dawn il-parametri il tal-commodities u anki tal-enerġija Aħna rridu nassikuraw li ma jkunx hemm manipolazzjonijiet u aħna bżon inħarsu kol l-aspetti vulnerabli tal-proċess ta' produzzjoni għal l-indiċi u anki għal parametri ta' referenza. Aħna konxi u kol li il-manipolazzjoni tal-parametri referenzjari jistaw jikawżaw dannu mhux biss l-investitur imma anki l-utent ħari jew il-konsumatur jridu nirflettu dwar il-prezzijiet li hemm infasla għal provvista tal-enerġija u għal gas. Irridu nħarsu koll il-konflitti ta' interess li jista' jkun hemm u li jistgħu jseħħu minħabba nuqqas ta' kontroll u anki governanza żbaljata anki regolamentazzjoni fi anfisa qed turi li mhux qed taħdem u għalhekk aħna rridu nimmenamizzaw il-proċess ta' eh, evalwazzjoni u vulnerabilitajiet u nixtu l-attenzjoni fuq il-prezz li naslu għalih jirrifletti dak li hemm fissu u nassikuraw li dan isir b'mod tajjeb u brida tajba. Rridu naraw li ikun possibbli li nindu miżuri koersivi jekk naraw li hemm il monopolazzjoni ta' parametri referenzjarji u l-indiċi. Il-proposta tiegħi ma ġietx aċċettata, però aħna nħossu li rridu nirriflettu nħarsu li dak li qed isir b'dawn il-parametri ta' referenza u dan huwa eh, aħna ma nirrispettawx il-prinċipju ta' propor ma mhux qed m'hemmx prinċipju ta' proporzjonalità f'dan it-test u lanqas referenza ta' indiċi jew inkella eh, parametri referenzjali kritiċi u għalhekk il-proposti saru mill-grupp tas soċjalisti u anke mill-partit tal-ħodor dawn ma' elementi importanti ħafna speċjalment jekk aħna rridu eh, naħdmu fl-imkien, pero dawn ġew miċħuda, dan huwa qasam sensittiv sur President u għalhekk vitali li aħna verament naħdmu u nagħmlu l-affarijiet, nidu azzjoni. Aħna kontra dak li sara li x'hemm għasta fiduċja ehm, b'dak li nħol hawnhekk. Grazzi. Issa nagħti l-kelma lill gruppi politiċi u fissem il-grupp tal-PPE nagħti l-kelma l-Onorevoli Ludek Majer għal zewċ minuti, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, eżis kollegi, intqal b'mod ċar minna tar rapporter is-Sinjura Van Von Huysen u il-Kummissarju Lord Hill li situazzjoni fil-passat kienet ħażina u għalek jista' jkollha konsegwenzi verament ibsa għal kredibilità ta' swieq finanzjarju u stabilità tal-ekonomija għalhekk aħna hawnhekk irridu ngħidu li bosta passi ittieħdu sabiex bekk naraw li li il-parametri referenzjali jkunu aktar solidi. Issa għedin diskutu x'aktar l aħħar pass fil in ta' ambjent aktar sigur li iwasal l aktar industriji finanzjari b'saħħithom u kredibilità. Hawnhekk aħna tnix l-attenzjoni fuq il-ħolqien ta' l-indiċi u parametri referenzjali b'saħħithom kif qalet ir-rapporter il proposta tfasslet ftit ta' żmien ilu u sfortunatament ma ġietx approvata mill-Parlament ta' qabel. Ir-raġunijiet kienu tekniċi. Il-Kummissjoni ħarġet proposti wiesa li kienet qed tħares lejn is-sostenibilità dan ir-regolament, speċjalment tal-industri għal indiċi żgħar. U dan kellu xi jaqsam ukoll mal-konsistenza ta' dan ir-regolament bl-ambjent internazzjonali li kienet iħares ir-rekomandazzjonijiet li sar minn Elsko u anki ħoloq problemi mal-pajjiżi terzi. Jiena kontent ħafna li kontent nista' naħdem fuq din il-leġislazzjoni fl-imkien ma' rapporter għax ħadet approċ bilanċjat ridet tara li kunem aktar proporzjonalità ma' regolaturi, l-indiċi l-aktar importanti billi tippermetti li wieħed juża it trasparenza biex wieħed ittejjeb il-kwalità ta' l-indiċi oħrajn. Fl-istess waqt naħseb aħna tejjibna situazzjoni vizavi pajzi terzi u provajna niksbu l-aħjar bilanċ bejn ir-responsabilità ta' supervizuri nazzjonali u ir-responsabilità ta' ezma. Jiena naħseb li qudiemna sanna proposta tajba u nittama li l-Parlament serjati mandat b'saħħtu għalina sabiex għan nkun nisam negozjaw fit trialogu minħabba li hemm differenza bejn l-opinjoni tal-Parlament u l-Kummissjoni u għalhekk ser nispiċċaw b'regolament tajb ħafna li ser jilħa aspettativi aspettattivi kollha neċessarji. Grazzi. Eh, Děkuji, pane poslanec. On behalf uh, Social Democrats Group. Al uh, SND, Fernandez, għal minuti. Presidente. Grazie, ħafna, President. l ewwel net, nixtieq najt prosit li rapporter għax uh, ila negozjaw uh, dan ir-reglament daw l-aħħar xhur u naħseb hekk il-proposta hija aħjar mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Il-Grupp Soċjalista TI foka biex itejjeb dawn l-indiċi kritiċi u rajna mit-test illi jekk ikun hemm votazzjoni għada jkollna definizzjoni ta' dawn il-parametri referenzjali illi permettu dawn id-definizzjoni tanke fuq livell nazzjonali. U għalhekk dawn il-mezz kif għal il-kollega eh, Tana Mattias biex ek ikonna prezz raġonevoli tal-kontroll mill-verifikaturi er, biex ek ikunem kolleġ ta' autoritajiet kompetenti fl-esma u da grazzi għat-test li seħħoċ minn dan il-parlament u l aħna kontenti ħafna bir-regolamentazzjoni u biex dawn il-parametri referenzjali ikunu tassow eh, ikunu fisseħ għaxek le għat ikun n-perkolaw l-affarijiet għax għanna bżon definizjoni iktar stretta biex dawn ġew definiti kritiċi. Ovjament fin-negozjati wkoll kienu komplikati, kienu komplessi, kien hemm xi aspetti, imma kien hemm il-proporzjonità kif qalet ukoll ir-rapporter u jiena napprezza ħafna dak li qaleti għax dawn l-indiċi kritiċi le, se jkollhom regolamentazzjoni li tkun waħda restrittiva u fil-grupp tagħna la ngħidu l-awtorità kompetenti nazzjonali se jkollhom il-ħiliet ta' kontroll, ta' supervizjoni kif l-amministrazzjonijiet jaqdu dmirhom bil-analisi ex post u il-mod kif ikunu jistaw jaħdmu. Qabel ma nagħla nixtieq ngħid li waslu għal ftehim biex dawn l-indiċi fil-pajjiżi terzi li kopru wkoll ir-regoli tal-Josko u ma ħadniex dak li kollox li rixtaqna, imma nistgħu ngħidu li konsumatur ċittadini Ewropej se jkollhom fem iktar difiża u waħda iktar b'saħħitha. Grazzi ħafna, President. Senjor Fernandez, on behalf ICR e Group. Fissem il-grupp tal-ICR issa is-Senjor Sunburn. Għal zax minuti. Grazzi Sur President u nixtieq nibda billi nirringrazza l relatur għal xogħol tagħha sabiex ikun hemm approċċ li jagħmel sens u sabiex fil-fatt ġib flimkien pożizzjoni tal-grupp differenti, tal-gruppi differenti, dan ir-rapport fil-fatt jagħti eh, affas tajjeb sabiex ikun hemm eh, supervizjoni f'affas Ewropew il-konsumaturi u l-investituri hekk ikunu protetti madwar l-Unjoni Ewropea kollha li tkun hemm reġimi b'saħħtu u li jkun hemm eh, parametri referenza li b'saħħithom. Ma rridux li jkun hemm parametri li faċli eh, tissostitwixxihom. Irridu dan il-mod se nippermettu l-investituri u il-konsumaturi jazlu jekk u ma jaqblux ma kif il-parametri u ma mamula. L-approċ illi hemm fit-test Ewropew għal benchmarks mhumiex kritiċi iridu nilqawhom, però dan huwa possibbli dan jisneħdem biss jekk l-istati membri kun jistaw jazlu illi jollu parametru illi mhuwiex kritiku biżejjed jekk huma jħossu li huwa importanti għas-suq tagħhom. Irid ikollhom irid ikollhom l-abilità illi eh, jollu il-kriterji jekk iħossu li dan huwa meħtieġ. Hekk kif nibdew negozjati mal-Kummissjoni mal-Kunsill jiena nisħaq lil partijiet kollha sabiex jagħtu każ bil-mod il-mod kif ikun hemm approċċ approċ ta' kif l-approċ li ħanet nibutaw l-qoddim. Irridu illi dan fil-fatu importanti sabiex eh, ntejbu l-benchmarks globali. U bekk ma noħolqux lanqas problemi fil- ma nibqawx u nżidu l-problemi illi qed ikollhom effett negattiv. Jiena nittama fil-trelogu ikollna riżultat ikun jista' jaħdem li jkun tajjeb u taġita l kulħadd. Grazzi. Grazzi, l-Sinjor issa fissam il-Grupp Alde, il-Sinjora Silvi Gular għal zoċ minuti. Merci. Grazie, President. Eh, grazzi, Sur Komissarju li għatawnek fosna. Nishti u kol eh, nirringrazzja rapporter minn għalde għax nafu l-koll kem eh, l-kustjoni kienet komplessa. Jiena apprezzajt ħafna Su komissarju, eh, il-fat li jintkellimt eh, mod sostenut u jina nittama u kollanka fit trialogu ikonek li inti tuża l-istess klim li użajt issa. Kora waslet għal riżultat ekwilibrat, kienem eh, xol tajb ħafna mill-gruppi l-oħra, mżon li wieħed jajtek ukoll, jina forsi konti preferejt ruol iktar determinata l-ezma għax laqna din l-autorità ta' supervizjoni biex fis-suq intern ma jkunx hemm possibiltajiet li wieħed forsi naqas mir-responsabilità tiegħu għalhekk jiena nixtieq li rwol jkun dak tal-esma u li kollu wkoll l-esma jkollha wkoll ir wol ta' arbitru naħseb dan huwa punt importanti ħafna għax hemm l-indiċi kollha li mhumiex rabta ma' rata tal-kambju imma qed bżonn nasbu fuq istabilità finanzjarja ir-reġistru pubbliku ta' indiċi ta' referenzi wkoll u ezma se jkollha rwol ukoll meta jkun ma jkunx hemm rispett minn awtorità kompetenti. Badna triq tajba nishtiq nattiri l-attenzjoni tiegħek sur kummissarju li kieku kienaw il-Kunsill ngħidlek ukoll il-Kunsill fuq il-kwistjoni tal-baġit ta' l-eżma u ta' autorit kollha ta' supervizjoni illi tiġi dejjem medet. Se jkun hemm diffiċli diffiċli wieħed jilħaq mħabba l-influenza ta' ċerti persuni proporzjonalità u kol minħabba l-indiċi stess u għalek forsi bil-mod il-mod, mod pragmatiku jkunu nistaw sewa l-affajt imma xoqqat zbieħ u kol għal negozjati ta' trialogu. Grazzi. Boku, on behalf. Eh, Grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp GUE. Is-sur Huaristi Abnauts. Grazzi President, Sur Hill għal illi manipolazzjoni tfisser illi wieħed isra u għalek nixtieq. Nitkellem u kol u fuq dan ir-regolament illi eh, ngħidu najdu illi għandu xaqsa mar wol speċifiku illi innaqsu ir-riskju ta' manipolazzjoni f'dawn il-parametri referenzjali. U għalek anke dak li huwa l-standard minimi tan-norma l-ġdida Eh, se jkun diffiċli ħafna għal daqstant, per esempio, naraw l-autoritat kompetenti pubbliċi għal dak li huwa l-indiċi mhux se jkun jista' jagħmel hekk il-segret u għalhekk mhux rappreżentattiv tal-merkat u huwa wkoll tal domanda għal dawk li huma minimi u dan il-Parlament bżonn illi illi il-familji ikunu jistaw, eh, jekk ikunu per eżempju eh, foqra ħafna ma jistaw xaħalsu l-ipoteka tal-RPH huwa abbusiv għax tolqod dawn il-familji l-ewwel nett mħabba l-faqgħu l-miżerja tagħhom u għalhekk dan ir-regolament ma jistax ġifiri ma jġilitx kontra it-tedit li tiġi wkoll mill-banek. Grazzi. Eh, on behalf... Grazzi ħafna sa' il-ħodor. Mr. Lambert. Merci, Monsieur. Grazie, President. Dak li qed joqgħodna ħafna meta niġu fl-istorja tal-parametri referenzjali huma il-ksur tal-liġi li segwiti ferm iktar. Ġifiri, aħna ħsibna l-krizi finanzjari eh, tkun għamlet l-industrija iktar raġonevoli, imma dawn il-Deutsche Bank u u dawn l-istituzzjoniet franzari l-gbar ħadu gost isom ħanajdu għek kienu manipolaw l-affarijiet għal tagħhom stess għal snin twal, anki sissa. U għalhekk hemm xuħut li jgħidu issa ġew kundannati kellhom eh, ħalsu il-multi u mhux l-individwi mal-banek kellom iħallsu imma nfakkar li f'dawn il-pajjiżi għandhom ukoll eh, tnaqqis eh, ta' taxxa ġifier anki l-kontribwenti ħallsu għalihom u għalhekk tajjeb illi issa se jkollna regolament ġdid u prosit li rapporter tax-xogħol tagħha fil-kompromess aħna konna maħħa sal-aħħar net għax fl-aħħar mill-aħħar dak li ġara huwa illi ċerti emendi tal-aħħar minuta Eh, naqsu mill-pis tal-regolamentazzjoni permezz dawn l-indikaturi illi kienu kritiċi għax rajna għal dawn l-indiċi kritiċi hemm reċitazzjoni soft u il-kontra għal dawk mhumiex kritiċi u għalhekk dawn jistgħu jaħarbu minn din il-leġislazzjoni u għalhekk l-unika ħaġa nixtieq ngħid huwa li jiena kontenti l-Istat membru illi gverna iktar li kontroll iktar dawn l-indiċi ġifir Renju Unit ma għadx jistenna l-Parlament Ewropew biex adotta reglamentazzjoni ferm iktar stretta milli aħna s-naprovaw illum, imma jina nsaqsi bħal Silvi Gular fil-reglamentazzjoni finanzjarja meta nafu li għanna suq waħdini aħna fl-axar mill-axar se nafdaw fl-istat fil-lerf tal-istati membri mux tant tal-esma biex fl-axar mill-axar din ir-regolamentazzjoni tidħol fis-seħħ u tiġi rispettata u lek aħna sodisfatti bil-definizzjoni tal-indiċi kritiċi fl-dejn li sati membri u jekk fl-istar l-aħħar minuta nemendaw it-test għada aħna nagħmlu parti tal-maġġoranza. Grazzi. Merci beaucoup, euh, merci député. Euh, Grazzi ħafna. Issa, fisem l-EFDD, Issur Wolf, għal-minuta. Jider li s-sur Wolf mux jietawn, Mela s-sur għal minuta. Oui, Iva, grazzi sur komissarju s kollegi. Meta naraw id-dibattitu li ġie dedikat għal dan is-suġġett tal-parametri referenzali, qed naraw dan huwa rapport ta' diżappunt. Qegħdin naraw illi kien hemm konsens iva imma hemm bżonn illi nkopru dawn l-indiċi kritiċi biex ma jkunx l-iskandli tal-passat u il-rata tal-indiċi eh, kritiċi jagħmel parti kontrajenti vinkolanti ta' dan ir-rapport, però huwa eh, baxx wis. Nixtieq nerġgħu ngħidu illi kienem dawn l-istituzzjonijiet bankari li waslu għal skandali u dawn il-banek huwa biex biss manipolazzjoni fost oħrajn per l-eżempju tal-fik per eżempju għal fatt li ta' HSBC eh, u l-ħasil tal-flus li umbat eh, wassal għal bonuses indeċenti u għal skandli oħrajn. U għalek liktar isom imorru għal aħjar dawn il-banek u dan skapitu tal-kontribwent. Edin nitkellmu fuq eh, biljuni ta' euro għal min qed jagħmel l-evażjoni fiskali u din il-frodi, u kif nistgħu nagħmlu din l-ekonomija mingħajr konfini, kif nistgħu naħdmu mod effiċjenti hemm bżonn ikollna moviment li jkun wieħed kontrollat biex nilimitaw spekulazzjoni. Grazzi ħafna. Merci. Uh, pani poseł Ewa. Grazzi. Issa, is-sinjura Paolova, għal-PPR, e, għal-Multaw Nofs. Grazzi, Sir President. il-fiduċa fl-iswiq tagħna ħadha daqa ta' ħarta minħabba il-manipolazzjoni ta' dawn il-parametri. Rridu illi dal parametri nistabilixxuhom u sabiex nerġaw inġibu l din il-fiduċja, rridu li nsiru ikun hemm iktar trasparenza. Jiena xe nifraħ il-kollegi kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport għaliex huma ħolqu qafas sabiex nevitaw illi jkun hemm problemi ta' dan it-tip fil-ġejjieni il-maġġoranza tal-stati membri m'għandhomx regoli dwar dawn il-parametri referenzjali għalhekk jiena naħseb illi għandna ikolna qafas armonizzat fl-Unjoni Ewropea għal dawn parametri qafas dan it-tip ser iwassal għal iktar fiduċja u ikun hemm iktar trasparenza finanzjarja u iktar stabilità finanzjarja fl-Ewropa. Irridu nippruvaw nħarsu lejn il-konsegwenzi ta' dawn regoli l-ġodda fuq is-suq. Jekk ikun hemm regoli sabiex dawn in-nies li provdu id-data eh, irridu nizguraw li dawk li jiprovdu data ma jkunux jistaw jawġu ir-regoli. Irridu nizguraw li ma jkunx hemm wis eh, peace fuq l-operaturi tas-suq. Jien il-qadan ir-rapport għal xarjati iktar trasparenza. Grazzi. Issa, is-Sinjor Beresh għal minuta. Grazzi, President, Sur Kommissarju, l-ewwel net, prosit tas-sow l-rapporter għax dan huwa suġġett tekniku imma kritiku. L-aħħar mill-aħħar jekk aħna qegħdin hawnhekk eh, maqudin nitkellmu fuq dan it-test għax kien hemm dan l-iskandlu tal-Oribor u ta' l-kwistjoni tal-Oribor u għalhekk eh, massa kritika tista dajjef dawn il-istituzzjonijiet finanzjari, l-operat tagħhom u jkollhom impatt reali fuq il-kondizzjoni ta' finanzjament tal-ekonomija tagħna għalhekk Huwa urġenti li l-Unjoni Ewropea tmobilizza ruħa imma ovvjament u dimna għandna kompromess u jiddispeċini jiena wkoll illi il-poteri, satat tal-autoritajiet eh, din jitnaqsu skont l-analisi. Kenna bżon nsaħħuhom ferm iktar meta nitkellmu fuq id-definizzjoni tal-parametri referenzjali kritiċi u l-applikazzjoni tagħhom. U jiena jiddispjaċini illi ħalejna wisq flessibilità fidejn l-Istati membri għal dik li definizzjoni tal-indiċi mhux kritiċi. L-aħħar punt, Sur President, jekk tippermetti l-Unjoni Ewropea se jkollha leġiżlazzjoni esiġenti u se tara l-ekwivalenza ma' leġislazzjonijiet ta' partijiet oħra tad-dinja għabbażi ta' dak illi jeżisti mingħajr tikkonsidra l-avvanz li se jagħmlu hawnhekk b'referenza biex tal-OSC eh, naħseb hawnhekk la flessibilità u kellna bżonn nafsu iktar imma ovvjament xoqgħad sbieħ lil tim tan-negozjati. Grazzi, President limitu ċassu. Jekk jġabkom, zommu mal-ħin ta' jina tolleranti ħafna, iżda tolleranza tiegħi ukoll għandha il-limiti tagħha. Issa nagħti il-kelma lis-sur Oġok fisem li sijar għal-minuta. Grazzi ħafna kol tal-laqqa li kena f'Karpatja. Grazzi ħafna, Sinjuri, dan ir-rapport fih riżoluzzjonijiet relevanti ħafna għall-istrumenti finanzjari u l-kontratti finanzjari jiena nilqa definizzjonijiet u nilqa il-parametri ta' kif għandhom eh, kif għandhom indirizzati anzi il-parametri kritiċi u non kritiċi. Nitkellmu kol dwar l-aċċess għal l-indiċi e, ek kif provestin pajjiżi terzi, jekk nil jek nżommu ma dawn ir-regoli, il-parametri ser ikunu ser ikunu nistaw noqogħdu iktar fuqhom u dan ser iġib lura il-fiduċja fil-swieq finanzjarji tagħna. Iżda hemm ċerta oqsma illi jistaw e, jaraw titjib. Bħal per eżempju għandu jkun iktar ċarezza fuq il-regolamentazzjoni fuq il-kap applikazzjoni tal-proġett innifsu. nifsu nitkellmu wkoll dwar l-eżenzjonijiet ta' ċerta kategoriji ta' amministraturi għandu jkun hemm iktar ċerza fuq dawn kif ukoll iktar ċerza fuq eh, regoli tranzizzjonali. Grazzi ħafna. Issa s-sur Oflin mill-FTT. Mux prezenti mela għaddu għas-Senjora Kapel. Komissarju Hill, iktar ċarezza u li kullem parametri b'saħħithom huwa importanti għall iswieq finanzjarji tagħna għal dawn il- din ir-rabta mal-parametri ir-rabta bejn dan ir-rabta tal-parametri mal-istrumenti finanzjari u kontratti finanzjari juruna kemm dan huwa importanti trasparenza biss tista' issolvi il-manipolazzjoni u l-konflitt ta' interessi illi hemm tista taqbe tista tara dan kollu anke mill-iskandli li kien hemm fil-passat jekk id-data tkun manipulata ma tistax inti tagħmel progress u għalhekk wassalna għal għalhekk wasalna għal skandli dan naħseb li qed nagħmlu pass fid tajba sabiex nagħmlu regolamentazzjoni naħseb illi għana bżon iżda namlu pass iktar il-qoddim. Dawk li involuti fl-assigurazzjoni qed jisaqsu għal regolamentazzjoni makro aħjar irridu illi nieħdu dawn il-passi meħtieġa. Grazzi. Taċċetta blue card? Signora Capel Iva. Jekk joġbok, għantuk il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq insaqsi lill-kollega tagħna, Signor Kappel, meta tikkonsidra il-manipolazzjonijiet li seħħew fis-swieq u kien hemm ħafna manipolazzjoni li saru minn istituzzjoni finanzjari kbar, inklużi eh, banek kbar u fl-aħħar mill-aħħar l-indikaturi kritiċi qed inħalluhom fidej l-istati membri, ma taħsibx b'dan il-mod ma taħsibx li aħjar li kikun l-Unjoni Ewropea eh, timponi dawn il-parametri kritiċi fuq l-istati membri? Grazzi, diket il-mistoqsija minnaħa tas sur Franzulka, Sinjora Kappen. Jina naħseb illi il-relatur ħarġet b'taħlita bilanċjata mux biex tkopri mux biss il-parametri eh, kritiċi li semmit, iżda parametri finanzjari, parametri tita tipi differenti. Jiena kontenta ħafna b'dan il-rapport u naħseb illi solvit kollox. Grazzi issa l-onorevoli Salini għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, il- Jina nitlaq billi nsemmi il-xol tajjeb li sar għal dan il-rapport għal xi rispetta l-anijiet irrid nżommu minħabba situazzjoni attwali irridu li jkun hemm iktar fiduċja u l-iskandli li rajna mill-flok Ma rridux li kunem ċerta terrorizmu psikoloġiku, għaliex hekk nkunu qed eh, ma nkunx qed insegu l-għanijiet ir-responsabilit politiċi tagħna għalhekk jiena nifraħ li relatur tax-xogħol li għamlet. Kienet għażla tajba li tindividwa l-indiċi kritiċi u dawk l-indiċi li mhumiex kritiċi. Anka pajjiżi l-Italja f'din il-fażi għan ra eh, diffikultà kbira. Hemm ir-riski marbuta ma' eh, żewġ miljun u nofs familja illi dinti għalix dan għor li jinvolvi ħafna istituzzjoni kbar Ewropej. Huwa veru illi bank pa' Deutsche Bank u fil-fatt għandu uh, għandu tħul fil-fatt eh, kbir ħafna. Ista rridu noqogħdu attenti illi il-parametri ma jkunux li waslu li waslu eh, fil-fatt għal terrur psikoloġiku. Grazzi ħafna taċċetta blue card. Iva, grazzi, Sur President, jien ixtensaqs il-kollega tagħna Sur Salini kif x'taħseb li jkunu l-impatti fuq il-kumpaniji fu il u medji u jekk hux ħajkun hemm impatti pożittivi. Iva nwieġeb għal Sur Rubek eh, tħassib li jem fu li se jkun hemm impatt negattiv eh, fuq il-kumpaniji u medji minn il-proċedura għal din il-mistoqsija nwieġeb ċertu f'kultajiet għaliex ħafna drabi rajna illi kienem eh, situazzjoni li kienem effetti li kienem ċertu effetti fil-fatt Issa naħseb illi li rridu namlu huwa illi eh, nimponu fuq l-istituzzjoni ta' kreditu Ewropej kif nistgħu nagħmlu dan? Rridu fil-fatt eh, illi jkun hemm ċerta regolamentazzjoni fuq l-istituzzjonijiet l-istituzzjoni ta' kreditu mhux biss permetta dawn il-parametri referenzjali iżda nitlu fiktar dettal. Grazzi ħafna ma jidirx illi s-sur Gil jetawn. Għalhekk issa s-sur Kuxmjuk għal minuta. Grazzi, Sir President, Kummissarju. Jiena naħseb illi il- jina naħseb li manipolazzjoni li sajt mill-banja kostituzzjonijiet oħra waslet għal situazzjoni fejn ħafna negozji illi għamlu telf kienem penali illi ġew eh, kienem penali illi ta' miljoni ta' euro Issa, issa naħseb illi wasal iż-żmien illi nadottaw regolamenti illi ser jgħinuna niġġieldu skandita' dan it-tip fil-ġejjieni. Naħseb illi dan ir-rapport ser fid-direzzjoni tajba. Tletanijiet l-ewwel net illi nsaħħu l-standards, speċjalment eh, meta nitkellmu dwar eh, parametri referenzjali kritiċi u rridu fl-istess ħin natu attenti ma jkunx hemm abbuż. It-tieni għan li jkun hemm iktar trasparenza dwar l-utenti kollha u natu naraw illi dawn ikunu formati sew qabel jittieħdu deċiżjoni. U t-tielet irid tkun hemm aċċess tajjeb għal ġestjoni. Nittama illi meta dan jiġi applikat nkun nistgħu niġġieldu l-iskandli u ma nipermettux li kulem skandli ta' dan it-tip. Grazzi. Għafna issa issur Buda. L-Unjoni Ewropea dem kienet ikkonċern kienet eh, mħasba dwar li finanzjar tajjeb tal-iswiq finanzjari. F'dan minħabba dan, min l-istrumenti finanzjarji u l kontrat finanzjarji jridu jiġu regolati minn leġislazzjoni ċara iżda rridu niġbdu l-attenzjoni għal fatt li l-parametri staw jiġu użati sabiex jmanipulaw is-swieq għalhekk irridu nidentifikaw mekkaniżmi u miżuri sabiex niprevjenu milli jkun hemm dan il-manipolazzjoni ħalli ma jkunem hemm distorzjoni tas-suq irridu nsibu bilanċ bejn il-ħtiġa trasparenza kif ukoll il-kapaċità tal-utenti sabiex nimponu disċiplina u ma jkunx hemm x xanzi li milli jkun hemm parametri eh, babsa. Is-swieq ekonomiċi u il-realtajiet differenti ekonomiċi e, jwaslu għal parametri differenti. Irridu nsibu mod kif e, nirregolaw dawn il-parametri fl-Unjoni Ewropea iżda irridu nħallu fl l-istati membri meta l-effetti huma effetti nazzjonali. Irridu nżidu eh, l-standards sabiex natu li kulħadd l-opportunità li jieħu deċiżjoni informata sew. B'dan il-mod biss inkun qed titkellmu dwar eh, livell ġust. Grazzi. Issa natu l-kelma, anzi, issa naddu għal proċedura ta' kaġ tijaj. Is-sinja Petier. smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini unije uspostaviti zakonodavni okvir za indekse koje se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim Fuq dawn il parametri referenzjali nista' ngħid li lan huwa il-protezzjoni tal-konsumaturi u tal-investitur għandna bżonn naraw li muma dawn l-indiċi illi servu biex ikunu nafu l-valuri ta' kontratti finanzjari jew biex inkejlu performance tajba tal-fondi ta' investiment u ningarantixxu wkoll li dawn l-indiċi jkunu eh, eżatti u din hija dan huwa lan u lini ta' din ir-regolamentazzjoni u jiena naqbel mal-definizzjoni tal-qafas tal-parametri referenzjali u għalek il-fat li li jinqalu mbagħad il-budget li ġie mill-qut ma jfissirx li aħna ma rridux nivotaw favur din il-proposta għax għandna bżonn ta' sorveljanza imtejba għax hekk inkunu nistgħu wkoll nikkonsidraw l-ispejjeż u l-każijiet ta' manipolazzjoni tal-indiċi tal-rata esempio tal-kambju kif ukoll il-manipolazzjoni tal-indiċi ta' referenza fis settur tal-enerġija juruna illi hemm bżonn illi naċċettaw napprovaw din il-proposta. Nicola Caputo. Grazie Presidente. I mercati Grazie Presidente. E naraw li bżon ta' parametri sabiex naraw li nuqqasa fil-fat regolamenti fil-parametri wassu għal skandli u dan was dan minar regolamentazzjoni ser ikun hemm eh, problemi ta' konflitti ta' interessi u dan mhuwiex ta' ġita għall investituri u l-utenti. Għalhekk hemm bżonn li nerġgħu nagħtu il-fiduċja f'dawn parametri parametri u natu kas li, li l-imġiba fuq is-suq tkun waħda li tkun waħda regolata. Irridu nevitaw milli jkun hemm konflitti ta' interess u nizguraw li jkun hemm iktar trasparenza u li jkun hemm valuri li jkunu applikati u jkun hemm governanza proporzjonata. Irridu li jkun hemm eh, u li naraw li jkun hemm eh, regolamentazzjoni sabiex ikollna eh, sabiex ikollna trasparenza li tingħata li dawk kollha li jirriskjaw fuq is-suq netuhom l-opportunitajiet jieħdu deċiżjoni informata. Grazie Grazzi. Issa is-sur Marjas. Sur President, banek kbar bħal Deutsche Bank għamlu ħafna flus permezz tal-manipolazzjoni libor u fil-fat għamlu miet ta' miljoni ta' euro b'mod illegali. Iżda da ma kienx biżejjed il-banek ġew salvati permezz tal-flus tal-poplu u xorta minn kejja dan kollu qed jagħtu eh, self b'mod li huwa ta' dannu għal l-utenti dawk li jisselfu qed jitilfu ħafna flus minħabba rati ta' interessi għoljin ħafna. Hemm ukoll manipolazzjoni tal tal-rata ta' skambju bejn l-euro u l-Swiss franc. Il-konsumaturi ma għalulhomx illi il-self ser ikun iktar oli minħabba din il-bidla fir-rata ta' skambju bejn l-euro u l-Swiss franc kien biss minħabba anzi minħabba dan kollu kien hemm telf ta' eluf ta' euro għal ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Il-kelim li Grazzi ħafna, President. Huwa ċar il lira nappoġġa dan ir il rapport Naħseb il rapporter tagħna tassew eh, ħadem uh, kif suppost. Bżonn li nisqu fuq il-manipolazzjoni tal-banek u uh, nalqu b'dan il-kapitlu ta' dawn l-aħħar xu ta' dawn l-aħħar snin għanna bżonn insaħħu l-istabilità tas-sistema finanzjarja u hemm bżonn ukoll illi ikonna suq tal-kapitali. Il-kollega tiegħek għadu kemm tkellem fuq l-inġustizzja Anki il-frodi hija marbuta mal rata tal-kambju tal-frank Żvizzeru fejn il-banek ukoll kienu mdaħlin u ċ-ċittadini tagħna sanu l-sira tas-self. U għalhekk naħseb illi ċittadini tagħna jistħolhom eh, solidarjetà tagħna u aħna bħala nies tal-politika għandna bżonn nitkellmu forum bħal dan għax dan jirregwarda ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Glesos. Grazzi ħafna. Nitkellmu fuq il-każ iskandlu ta' Deutsche Bank, Sur President dan ifakkarni fir-rwol terribli illi kellu Deutsche Bank fl-okkupazzjoni tal-Greċja fejn bażikament kienu qed eh, jissikaw ċinturin kemm jista' jkun għal poplu Greku għalek għalhekk nitkellmu fuq il-flejjes li suppost ħadu il-nies eh, fil-Greċja u d-Deutsche Bank ikompli dan ir-rol. Forsi qegħdin ninsew il-fatt illi kena bailout ta' tant banek permezz tal-flus tal-kien kol kontribenti u dak li ċara fil-Greċja wera illi illi ħallow il-ċittadini tal-Greċa minar flus fl-interess ta' kapital tal-banek il-kbar u l-Bank Nazzjonali tal-Banek għalli mill-2010 sal-2014 miet ta' miljuni ta' euro ġew imħalsin u 33 biljun euro ma nsabux. Dan juri kemm is-sitwazzjoni hija diffiċli Is-sur Soltax, ik joġbok. Grazie ħafna. Grazie ħafna, President. Rekli. Misin daje je ta' meħanizm na. Tista tajt forsi illi fl-aħħar mill axar għandna din riżoluzzjoni għandna din il-mozzjoni dimna eh, li tassuq qablu titriq triq tajba Għax il-parametri referenzjali ma dawk illi jiddettaw il-dinja finanzjarja ta' biljuni ta' euro u għalek għedin nitkellmu fuq investiment ta' biljuni ta' euro, inklusi l-ipoteki, u dawn jistaw iwaslu għal telf kbir minn dawk il qed jinvestu l-flus, għalhekk hemm bżonn niskuraw ruħna illi dawn il-parametri referenzali jkunu stabbli fil-passat rajna ħafna spekulazzjoni kif ukoll manipolazzjoni saħansitra. sitra u l-spekulazzjoni u l-manipolazzjoni jaqbdu Joħol u kapital fittizju u dan qed jigverna d-dinja għalhekk għandna bżonn ta' iktar trasparenza. bżon bżonn ukoll sanzjonijiet fil-post u supervizjoni tajba. Grazzi fl-aħħar mill-aħħar l-aħħar kellim id-deputat Sorzolizza. Grazzi ħafna, President, grazzi fil-fat nilqa il-fat illi dan il-rapport il-SND seta ikollu bilanċ bejn parametri referenzali kritiċi u le. Għal daqstant kif semmejt qabel jiena tassew kontra il-fat illi il-parametri kritiċi ikunu stabiliti minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt nemmen li huwa importanti ħafna illi l-qafas leġislattiv Ewropew jiġi mwaqqaf biex hekk nevitaw iskandli u l-abbużi tas-suq li kien hemm fl-modi nixtieq nirringrazzja r-rapporter u shadow rapporters tal-bilanċ tajjeb ħafna li għandna permezz ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lilek. Issa fisem il-Kommissjoni Lord Hill. Sur President, grazzi tassew u grazzi l-membri kollha l-kontributi tagħhom, speċjalment għal dak li kien dibattitu eċċellenti kolli ngħid. Jien naħseb l-ewwel qabel kollox jidher ċar li hemm ftehim hawnhekk, ftehim fuq l-ħtieġa li aħna nieħdu azzjoni sabiex inwaffqu l-manipolazzjoni li aħna rajna ta' sikwit fil-passat. Hemm ftehim fuq l-importanza ta' aktar trasparenza, fuq l-importanza ta' governanza aħjar, ftehim fuq l-ħtieġa li jkollna regolamentazzjoni aħjar u anki supervizjoni. Ftehim li ir-rapporter ukoll ħareġ qafas tajjeb għal kemm ikolli ngħid ukoll li uħud jixtiequ jmorru iktar lil hinn f'ċertu aspetti meta niġu speċjalment ta' supervizjoni u id definizzjoni dwar parametri kritiċi, pero wara li smaj dan id-dibattitu jiena nisab ċert li aħna se insibu ftejim qbil sabiex niksbu aktar progress fuq dan id-dossier. U bla dubju dan ser jkun tajjeb għal konsumatur, ser jkun taġi tal-investituri u anki għal fiduċja fis-swieq u għalek iservi bħala ġid għal stabilita finanzjarja. Jiena naħseb li għanna bżon dawn is-salvagwardji mill-aktar fis kif diġa għallu numru ta' membri onorevoli. Fil-fat dan il-fajl ħafna żmien sa fiex naslu fejn qegħdin palissa u issa opportunità sabiex indres u din il-proposta u naħseb li l-ħakna eh, ammont ta' progress. U dan se jistejjena biex nassiguraw li il-parametri b'saħħithom solidi jiġu użati fis-suq finanzjari Ewropej sabiex jiġġildru kontra l-manipolazzjoni u jipprevjenu kull falliment ta' parametri kritiċi. Għalhekk jiena fisem il-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja l rapporter minn qalbi li shadow rapporters ukoll għal xogħol tajjeb li għamlu li wetqu kienu ta' suċċess biex mexxu l-qudiem din il-leġiżlazzjoni u jiena fil-fatt ħerqan ħafna sabiex ikollna negozjati kostruttivi fi trialogu u nittama li anki jkollna rezoluzzjoni timxi ħarir u li tħares lejn kwistjoni li tittiġi korreġuta. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazie tassew, Kummissarju. Issa nati l-kelma li rapporter, is-Sinjura Cora van Newhausen. Grazzi ta' sessu President, jina nishtiq nirringrazzja lil eh, kellima kollha l-kontributi tagħhom għall-input li tawna fil-fatt aħna kuntenti ħafna bla poċ wiesa. Ma irnexxilniex nikkuntentaw il kulħadd 100% però il rapport mod sħiħ se jiġi appoġġat maġġoranza wiesa. Jiena nixtieq li nirċivi il- tifħir, pero nix naqsam da tifħir li rċevejt illum ma il-membri l-oħra li ħadmu bisħiħ anki l-Petra li kienet konsulent politika mill-Alde u anki li segretar tal-Ikon. Dan għal ewwel rapport tiegħi jkolli ngħid li kienet biċċa xogħol ibsa sabiex eh, naddu mill-proċeduri kollha u daw kollha li jenuni nista' ngħidilhom kemm jiena grata lejhom. Is-sur Anu forsi ma femx is-sitwazzjoni preċiżament il-parametri kritiċi għandhom xi jasmu bħal u Eurobor, ma da mhux il-każ, apparti mill-kriterji kwantitattivi mhux mm, aħna għanna kriterji kwalitattivi li ġew miżjuda ġifri evalwazzjoni t tissir sabiex naraw jekk xi ħaġa ix eh, parametru kritiku jew le nixtieq nitkellem dwar il-kontenut, pero mhux sentawa hawnhekk għaliex inkella ma mux dan id-dibattitu, però jiena ħerqan nilqa' il- Shadow Rapporters u anki li diskutu fl-imkien mal-Kummissjoni u l-Kunsil meta nibdew it-trialogu sabiex mill-aktar fis naslu għal argumentazzjoni tajba dwar l-użu tal-parametri referenzjarji. Grazzi tassew. Grazzi Nawguralek minħabba l-fat li dan kien l-ewwel rapport għalik, prosett tassew nifraħlek u ser nivutaw